tħallas inti. Dan huwa l-aħħar punt tiegħi fuq din id-diskussjoni. Grazzi lil kulħadd u grazzi tal-attenzjoni. Dank kollegi. Grazzi kollega. Dan itemm il-punt dan il-punt fuq l-agenda l-votazzjoni ser ħada. Il-punt li mis fuq l-agenda huwa r-rapport tas Sinjura Bellet fuq il-kontaminazzjoni radioattiva tal-prodotti tal-ikel il-rizoluzzjoni 0001 mill-2011. Naddil kelma l-rapportere sinjura l-onorevoli Bellet, għal żewġ minuti. Meneer commissaris, beste collega's, goedenavond. Grazie President, komissarju, Konsil, eh, membri onorevoli. Et naraw li nħarsu s-saħħa tal-bniedem u anki l-prodotti tal-ikel dawn huma prioritiet għalin fl-aġenda tagħna u għalhekk din hija leġiżlazzjoni importanti. Iżda nittamaw li ma nix noqogħdu napplikaw l-affarijiet mill-ġdid għax qed nitkellmu dwar il-kontaminazzjoni radioattiva tal-ikel li ikollna standards għoljin u l-standards li hemm bħalissa ilhom japplikaw għal dawn l-aħħar 20 sena minn tal-inqas. Sa dan it-tant il-kuntest kostituzzjonali tas-soċjetà nbidel b'mod drammatiku għalhekk irid ikun hemm adattamenti. Dawn huma titjib li nittamaw li għadha l-Parlament se japprova. U dan kompli wassal il-messaġġ għall-istituzzjonijiet oħrajn li nittamaw li jaċċettaw dawn il-punti. Nittama il-Kummissarju jismani meta nkun qed nitkellem, iżda l-Kummissjoni nħoss li għandha rwol importanti ħafna x'taqdi. U mhux il-Kunsill hija fl-interess tal-ċittadini kollha li sitwazzjoni, pereżempju wara inċident nukleari sul-Kummissarju titqis u kollha l-kontroll sieħ jew il-Kummissjoni u mhux l-awtoritajiet nazzjonali. Il-leġiżlazzjoni daħlet fis seħħ wara d-diżastru ta' Ċernobil li kien fl-1986 u għalhekk din is-sitwazzjoni trid tiġi ġornata skont il-kuntest interistituzzjonali fih dan l-Unjoni Ewropea. It-tieni punt tiegħi, Sinjuri, huwa ċar li l-Kummissjoni ser ikolla tagħmel adattamenti għal regoli u għal standards kont il-sitwazzjoni korrenti, irrid ikollna l-esperti li jiddaħlu fuq il-sigurtà tal-iker pereżempju u anke fuq il-ħarsin radioattiv. Dawn huma affarijiet li mhumiex espressi impliċitament bħalissa iżda nixtiequ li dan iseħħ. Għalhekk dan il-kuntest nitolbu lill-Kummissjoni biex is-sena d-dieħla joħorġu proposta sabiex bekk jitrattaw ir-regoli u l-standards li ġew stabiliti. U barra minn hekk ikomplu bil-lista tal-prodotti tal-ikel mhux daqshekk importanti u naraw jekk din il-lista għandix tinżamm. It-tielet punt, Kummissarju, President, huwa definizzjoni tal- baby food li kellha trabi. Hija kwistjoni sensittiva ta' ħafna u test li ma ġiex adattat skont ir-regolamenti ħarin fil-leġizlazzjoni Ewropea u ħaġa li meħtieġa nagħmlu u din ħaġa li ndaħlu fil laqgħa tal-plenarja għada. L-aħħar punt tiegħi, il-Parlament Ewropew qed jipproponi li kwalinkwa bidwi li jkun affettwat minn din it-tip ta' inċident ikun jista' jikseb kumpens għal kwalinkwa telf li jkollu. Dan mhux il-każ bħalissa espliċitament u għalhekk ħajkun hemm mistoqsija bil-fom, emenda bil-fom biex bekk il-Kummissjoni toħroġ proposta u tagħmel tajjeb għal dan l-aħħar iżda mhux l-inqas il-bażi legali. Kummissarju, il-Kumitat tal-Affarijiet Legali ta' dan il-Parlament Ewropew b'vot unanimu ħa nota tal-fatt li din għandha tiġi imsejsa skont l-artiklu 168 paragrafu 4 qed nikkwota mit-trattat issa stess. Hija kwistjoni ta' protezzjoni tas saħħa pubblika. Dan xi fisser? Ifisser li dan ħajkun soġġett tal kodeċizjoni differenza tal leġizlazzjoni eżistenti bħalissa għax qed nimxu skont it-Trattat ta' Lisbona. Qed nassuma l-Kunsell u l-Kummissjoni qisu dan b'sinserjetà fisem l-interessi ta' ċittadini kollha u jimxu f'din id-direzzjoni. Grazzi. Grazzi, Onorevoli Belet. Issa is-Sur Barnier fisem il-Kummissjoni. Merci, Monsieur le Président. Grazzi, Sur President. Niskuża ruħi fisem il-Kummissarju Sefkovic u Ottinger u talbu li nitkellem fisimem. U nitkellem fisimhom fil-fatt. Nirringrazzja lilek, reporter Sur Belet, tal-li komplejt it-tejjeb dawn l-aspetti u komplejt sostnijom u dan xifisser ifisser li il-miżuri tagħna sigurtà tal-ikel l-alf u l-prodotti tal-ikel kontaminati mill-radjazzjoni inqisuhom. Aħna rridu nagħmlu tfassil minn ġdid tal 7 hemm dispożizzjoni waħda li rridu nagħmlu reviżjoni hija premessa fil-preambolu fil-leġiżlazzjoni eżistenti qed tistenna l-implementazzjoni mill-Kunsill u fid-dispożizzjonijiet l-oħrajn huma għalanijiet ta' kodifikazzjoni u dawn ma nbidlux fil-proposta. Il-Kummissjoni għalhekk Minkun sinċir ma'kom ma tistax tilqa l-emendi tal-rapport Belet għal żewġ raġunijiet, l-ewwel net istituzzjonalment u rigward is-sustanza wkoll. L-ewwel net hemm rispett importanti għal proċedura ta' tfassil minn ġdid li qablu dwar għal council il-Kummissjoni l parlament hija ftehim istituzzjonali u l-loġika kollha ta' tfassil mill ġdid tfisser li ma nistawx namlu emenda ta' test infassal minn ġdid. Ħlif taħt ċirkostanzi eccezjonali li neħtieġu nagħmlu huwa li niżguraw li kunem hemm konsistenza. Jekk tassew għandu bżonn li kunem hemm tibdiliet biex ikun hemm konformità sħiħa bħal ma' din din hija kondizzjoni vitali biex nigarantixxu l-bilanċ istituzzjonali u dritta l tal-inizjattiva tal-Kummissjoni. Jekk ma nagħmlux dan, de facto nkunu qed ngħidu li din it-teknika leġislattiva tkun impossibbli li nimplementawha u din hija għodda importanti fis-sistema ta' leġislazzjoni mtejba u din iddaħlet sabiex ittejjeb it-trasparenza u tejn iċ-ċittadini. It-tieni raġuni kif qedtilkom hija marbuta ma' sustanza. L-ewwel emenda votata mill-Kumitat Itre hija fuq il-bażi legali. L-artiklu 31 ħajhu postu l-artiklu 168 ta' trattat tal-ħidma tal-Unjoni Ewropea. Ħafna mendi huma marbuta ma' dan fit-test u l-Kummissjoni temmen li din l-emenda l-bażi legali mhux ġustifikabbli u tmur kontra il-prinċipju fl-artiklu 168a ta' Trattat tal-Unjoni Ewropea li fih prinċipji speċifiċi għal din il-kwistjoni u din għanda preċedenza fuq il-TEU. Fil-rigward il-validità tal-31 tal-Juratim din ġiet ikkonfermata mill-qorti fis-sentenza c 70-88. Din tirrigwarda trattament tal-popolazzjonijiet mill-tnixxija tar-radjazzjoni jonizzanti tal-artiklu 31 u 32. Nix nifakkarkom li fil-kazistika li għadaddeja d mill-qorti u għawet nikwota tajt li hemm deċiżjoni skont ir-rieda tal-istituzzjonijiet fl-Ewropa li huma stabiliti skont trattati u mhux disponibbli għal tibdiliet mill-Istati membri u mill-istituzzjonijiet infushom. L-artiklu 31 ta' trattat jgħid li l-unika għan huwa l-bażi legali għal din il-leġiżlazzjoni u lek dawn huma limiti li qed naħdmu skontom, sinjuri, U għalhekk abbażi ta' dan il-Kummissjoni konkludiet li jenda tmur kontra kull emenda tar-rapport Belet. U dan qed ngħidu fisem is-sur u Ottinger. Grazzi. Grazzi, Kummissarju Barnier. Issa l-kellima fisem il-gruppi politiċi l-ewwel netta ta' żewġ minuti fisem il-PPE is-Sinjura Jordan Siseli. President, il-radjazzjoni Il-kontaminazzjoni radioattiva eh, twassal għal biża għala għal ġdim ma nistax tara, ma tistax tħossa, iżda tista' twassal għal ħsara fis-saħħa tal-bniedem. Iżda hemm karatteristiċi pożittivi wkoll u għalhekk tintuża fil-mediċina, fir-riċerka, fir-riċerka għal materjali għal sterilizzazzjoni, għal ġenerazzjoni tal-elettriku, eccetera. U sabiex nkun nistgħu nużaw l-effetti pożittivi, irridu nsibu tweġibiet xirqa għal beżat tan-nies. Irridu niżguraw li jkun hemm sigurtà għaċ-ċittadini tagħna. Dan sar b'mod eċċellenti mir-rapporter Sur Belet meta ħejja l-emendi għal regolament fir rigward il-kontaminazzjoni tal-alf u l-prodotti tal-ikel f'każ ta' inċidenti radioattivi nifraħlu u nittama bisħiħ li l-Kummissjoni tibdel il-pożizzjoni tagħha u tqis dak li r-rapporter ħejja. Nittama wkoll il-Kunsill u wkoll skont dak li għamel il-Parlament u dizappuntata ħafna li r-rappreżentant tal-Kunsill madux hawn magħna. Jiena nistaqsi dan huwa sinjal ta' li qed jinjoraw il-Parlament Ewropew għal dawn l-emendi Jiena nemmen il-Kunsell Ewropew u l-Kummissjoni jridu jaċċettaw l-iżviluppi demokratiċi li minn mill-adozzjoni ta' trattat ta' Juritim li huwa fl-1958 u għandhom isu wkoll aktar dak li aħna id-deċidejna u dottajna għawn fil-Parlament Ewropew fil-rigward l-enerġija radioattiva. Inkella nkunu qed niftħu kaxxa ta' Pandora hawnhekk. Grazzi Issa fisem l-SND għal 3 minuti sur Gierek. Grazie President. L-enerġija nukleari u fil-qasam tal-produzzjoni tal-isotopes u għall-effetti pozittivi tal-medicina u ma spetti li jitolbu għal sigurta u standards ta' sigurta xirqa. Importanti li nużaw prodotti tal-ikel siguri u għalf sigur għall-annimali tagħna u anke l-mediċina li ma jkollhomx ir-riskju għal-radioattività. Iżda nafu li hemm perikli però rridu naqsuhom. Fir-rigward l-inċidenti bħal pereżempju dak ta' Chernobyl waslu li jiġbduna l-attenzjoni fir-rigward ir-radjazzjoni. Il-riżultati ma kienu serji bħalma kien bassir, kien hemm kantominazzjoni tal-ħamrija mill-tnixxija radjattiva u dan wassal faktar radjattività tal-prodotti tal-ikel f'reġuni friskju. Madana kollu jider li r-reazzjoni kienet waħda eżaġerata. Bħalissa in-nies qed imorru lura għal dawk l-irħula li kienu abbandonaw Hemm esperti li jgħidu wkoll li dan kien minħabba fuq beneficju tal-radioattività dejjem skont limitu prestabilit u għalhekk irqodu attenti għal limiti tal-radioattività u fir rigward is-soluzzjoni li tieħdet tieħdet waħda ta' amministrazzjoni mhux waħda xjentifika fl-opinjoni tagħna. U għalhekk l-exposure għal-radjazzjoni kienet inqas minn dik li kienet fil-livell naturali. Bħala bħala uh, starriċ kien hemm 2.4 millisilberts li huwa l-ammont ta' radjazzjoni meta mqabbel mal-isotopes. Fil-rigward radjazzjoni naturali dan ikun iktar minħabba pereżempju l-isbruffar ta' vulkani. Nafu li dan jaffetwa il-prodotti tal-ikel u anki t-tiroide, l-ladam u l-muskoli, mentri imbat it-tieni kas qed nitkellmu dwar ħsara fuq il-ġilda u l-pulmuni. Grazzi, il sinjura Hall. Fir-rigward il-livelli permessi ta' radioattività tal-ikel hija f'waqta għaliex f'April ħajkonna l-25 anniversarju ta' diżastru ta' Ċernobil. Ħafna minna jiftakru kemm kienu ansjużi il-pubbliku dak iż-żmien u kemm il-kontaminazzjoni tal-ikel Eh, damet, per eżempju fil-Lake District, fej kien hemm ħafna xita ċeduża u waslet tal kontaminazzjoni tal-art għal bosta snin. U għalhekk importanti li konna fis sistema li twassal għal laqba serħan il-moħħ lill-membri tal-pubbliku f'każ ta' inċident nukleari. Għalhekk għandna bżonn bażi legali differenti u il- aktar esperti biex bekk ninkludu eh, xjentisti u esperti oħrajn fuq is-sigurtà tal-ikel. Mhix kwistjoni teknika biss li tista' titħalla eh, fil-ġemp iżda hija kwistjoni ta' tħassib ġenerali. U għalhekk huwa essenzjali li l-livelli ta' radjazzjoni permessa tkun stabilita tal-imot li l-ikel ikun sigur li jista' jkun ikkonsmat minn nies ta' kull età. Immaġinaw l-istress li jiġi kkawżat jekk parir pal per eżempju li tsunarija tista' tikel mill-adulti b'sigurta iżda mbagħad mhux mill-tfal. Għanna bżonn linji gwida ċari li kulħadd ikun jista' jafdom. U għalhekk nemmen li għandna nżommu l-mudell tal-Istati Uniti hawnhekk u naraw il-limitu ta' doza għal wieħed MS kull sena bżonn ta' reviżjoni minn ġdid għax mhux qed iqisu l-bidliet tad-dieta u l-preferenzi. Per eżempju, Eżempju, hemm min jippreferi tip ta' ekel u jis li huwa eh, parti mid-dieta u hemm dan mhux il-każ għalih. Iżda fl-aħħar nixtieq nirringrazzja lill-Onorevoli Bele tal-approċċ li adotta f'dan ir-rapport u nittama l kummissjoni żżomm f'moħħa li l-Parlament huwa maqut fuq dan id-dokument. Grazzi. Vielen Dank, Frau Kollegin Holl. Als nächstes für zwei Minuten im Namen der Grünen Fraktion. Grazzi, Signora Hams. Aħna qegħdin nitkellmu dwar dawn il-proposta tal-Kummissjoni għax ir-regolament li għandna bħalissa daqser jiskadi fit-tmiem is-sena fil-fatt waqt li kon għadin kontet naħdem fuq din proposta jina fakkart kif predeċessur tiegħi, Sinjura Von Boknitz, tkellmet dwar l-effetti ta' Ċernobil hawnhekk. Waħda l ikbar problemi tal-Ċernobil, tal-konsekwenzi ta' Ċernobil, kienet in ta' trasparenza u nuqqas ta' kontroll demokratiku komprensifu jien nasab li ta' sewa ta' tħassib illi illum basikament isna qegħdin argumentaw nkunu difensivi fl-argumenti tagħna li li aħna suppost qegħdin nippruvaw nħarsu l tom, l-interess tal-Euratom għamek, aħna rridu nħarsu konsumatur u l-impjanti kbar nukleari jridu jaħdmu bażi ta' kriterju li hemm fit-trattat Ewropew u aħna rridu nsemmaw leħinna nina nappella l sur Barnier li huwa Franċiż mill Franza u nitolbu li biddilax kienet Franza fil-fatt li għagġiċi dak iż-żmien daqt li kieku dan isħab radioattiv kienu ser javvitaw l-Franza b'xi mod. Jiena naqbel ma' fjawna ħol illi Stati Uniti għandhom approċ konservattiv ferm b'valuri limitattivi ehm, u li mhux biżi ħad affettwa żgħażagħ jew l-anzjani jew dawk dajfa. Jien naħseb illi inti se taqbad u tiffissa l-iktar limiti baxxi possibbli. Rekomendazzjoni tal-Istati Uniti huma 10 darbit inqas minn dak il-liġi rekomandat minnam il-Kommissjoni u l-Euratom. għalhekk inti jiena naħseb li tagħti każ li li Sinjura Hola hawnhekk dan ir-rigward. Grazzi issa għal minuta nafs fissem il-ġuwi Sinjura Mattias. Grazzi. Nixiq nibda billi ngħid ma' kollegi ħrajni li meta aħna qegħdin nitkellmu dwar uh, ħsara radioattiva, ikel per eżempju, din hija problema ta' saħa pubblika. Din hija problema ta' kontinuazzjoni eċċessiva li aħna rridu nkejluha skont il-konsegwenzi tas saħħa li ħajkollha per eżempju il-numru ta' każijiet ta' kanċer li qed jikber u għalhekk is-saħħa pubblika tkun nqofol ta' kollox nafu kemm situazzjoni gravi, nafu għamil ċernobil, mhux minħabba ċernobil biss, Ċernobil urina il- Saffejn tista' twassal din il-problema u l-mezzi kif din tista' taffetwa il-ħajjiet ta' persuni normali ta' kuljum. U għalhekk aħna rrid nirregolaw il biċċa u dil proposta qed turina illi hemm elementi pożittivi hawnhekk iżda trid issir kwistjoni ta' saħħa pubblika u rridu inwaqfu li jkun hemm ċertu miżuri li qegħdin ixekkluna u teħid deċiżjoni li tisir mod iktar trasparenti u mod iktar demokratiku. Iżda hemm problema tal-livelli massimi għadem. Aħna ma nistgħux naċċettaw illi konna dawn il-livelli gbar ħafna li għal hawnhekk aħna rridu naraw illi ċittadini kollha tagħna huma mħarsa u aħna rridu nkunu nafu illi minħabba fek Jekk ma nagħmlux dan ħajkun hemm l-imwiet fil-Portugal pereżempju għandna każijiet simili u din turina li aħna li nżommu għadu majnejna. Grazzi Sinjora Mattias, issa Sinjora Rosbach għalli ufd Grazzi tassew, President. Ovvjament, aħna irridu iktar nistudjaw din il-kustjoni ta' dozi massimi li għandhom jiġu permessi. U irridu naraw id-data xjentifika kollha tal-aħjar kwalità tal-ċerka ktar avanzata tiġi applikata bl-aħjar mod. Aħjina, ovvjament, naħsbu li jirti kunem ħarsien indaqs madwar l-Unjoni Ewropea, ċittadini kollha tagħna, u fit-trattat għal li jirti kunem miżuri li jittieħdu biex inħars ikonna ċertu miżuri ta' sikurta għall alfa l-għandemali mkussenju kol ta' saħħar bnedmin li di importanti ferm. Aħna rridu naraw illi il-level li ħna għanna nipermettu u ma ma kunux ktar għalijin minn dawk tal-Istati Uniti għaliex il-kontaminazzjoni radioattiva miex ma jistax ikun iktar perikoluza f'pajjiż mill f'pajjiż ieħor kontinent minn kontinent ieħor, allura rridu proċedura fejn naġġornaw l-affarijiet għaliex huwa importanti illi aħna nagħtu bidu għal din il-proċess ta' bidla. Grazzi Sur Zegedi, fissem il-mux affiljati. Grazzi ċer, grazzi tis kollegi l-Ungerija għaddit mill-konsegwenzi tal-dizastru nukleari meta kien hemm Ċernobil u għana rridu namlu dak kollu li nistaw biex nevitaw li jkun hemm kull tip ta' dizastru ta' dan it-tip li jirrenqala. U parti minn il-prevenzjoni hija li aħna rridu nimnu monitoraġġ mill-qrib u mod stret tal l-impjanti nukleari. U importi wkoll analizzaw is-sorsi ta' enerġija li tiġġeddet u nippruvaw naqsu il-parteċipazzjoni tal-enerġija nukleari, nukleari fil-taħlita tal-enerġija. U dan huwa mezz kif aħna nistgħu intejbu is-sikurtà tagħna dan huwa l-unika mod li nagħmluh dan u bekk aħna nistgħu nqisu il-lat tas-saħħa pubbliku. Is-saħħa tal-pubbliku u Fil-pjan tal-kupru tal-fkazita dizastru, aħna rridu nifokaw fuq it-naqis u it-neħħija tal-riskju. Din hija tista' tkun fattibbli permezz ta' politika u ta' impenn sod. Aħna rridu naġġixxu u mhux noqogħdu idejna fuq zaqna. Grazzi sur Segedi issa kellima li miss, is-Sinjura Flashivkova Benova, Xorti ħazin għadda miex hawnhekk fosna lek għal minuta u nofs is-sur mulza fidejk. Grazzi. Chernobyl u il-problema ta' radjazzjoni li nqalaw mill-1986 u l-effetti li kellhom fuq l-ikel affettwaw ħafna vittmi madwar l-Ewropa. U mal-Unjoni Ewropea xorti ħażina Franzi b'xorti tajba tefet ċertu valuri fissi ta' emissjonijiet. Però l-daw ma kienux bizzet, għaliex ħafna mill-ammont id-dozi tal-addizzjoni kienu permessi kienu gbar wiz. Is-sogru issa u bil-kummerċ kollu u li prodotti kollha ħajin bijaw mad-dinja kollha u mhux jiġu e, konsumati lokalment, da se jsir fil-frott, per eżempju, eccetera. U e, Dawn hemm problemi tal-anzjani, nisa tqal, tfal, u jista' jkun l-effetti forsi ma tarawx fil-bidu ma forsi tarawhom wara 20 ta' snin. Mem ebda mod li dan nista' naraw bħala sikura l-aħħar. Għalhekk aħna irridu wkoll inħarsu lejn l-interazzjonijiet potenzjali li jistgħu jseħħu permezz ta' ta', ta prodotti modifikati ġenetikament għax ma qasna fuq madan dan xista jwassal. Għalek, jekk ma jkollniex kontrolli tajbin fuq l-ikel u dawk iż-żoni, vulnerabli ma ħajswar xejn. Grazzi Sur Mulza. Issa kaċ is-Sinjura Danċela. Grazzi tassew li naslu għal livell li taħarsin ta' saħħa tal-ċittadini Ewropea f'każijiet ta' kontaminazzjoni Ewropea u li natu leġittimità demokratika dan il-regolament ifisser illi jrid ikun hemm definizzjoni ta' regoli ta' sikurtà u ħarsin ta' sikurta tal-impjegati u tal-popolazzjoni sabiex inkunu nistgħu napplikaw fl-istati membri kollha regola ta' sikurtà li hija konformi ma' dawk tal-Unjoni Ewropea. Istati membri kollhom ir-responsabilità illi ħarsu u li jikkontrollaw eh, il-livelli li huma fissati. Eh, speċjalment jħarsu fuq ir-regoli sekurtà l-prodotti ta' ikel u għalf u kol il-ħarsu lejn il-parametri ambientali u jiridu jkoll jirrispettaw l-ammont li huwa permess ta' emissjonijiet radioattivi. Grazzi mela biex nagħlqu din il-proċedura kaġġijaj is-Sur Ferreira. Grazzi il-missjonijiet nukleari u kull tip ta' emerġenza radioattiva hija grav immens dan huwa karattru li musser jibqa mm, fil-frontieri ta' pajjiż huwa transkonfinali għalhekk rridu npruvaw naqsu l-effetti u naqsu l-sorgru kontaminazzjoni kemm fl-ambjent kif ukoll l poplu Għalhekk aħna rridu nfissaw dawn il-livelli massimi ta' missjonijiet radioattivi Eh, speċjalment dak li huwa l-ikel. Però ma nistgħux naċċettaw illi sabiex inkun nistgħu iktar eh, ngħinu ċittadini tagħna mela wara irridu limitaw l-intervenzjonijiet tal-ħat membri, anzi huma l-istat membri illi irridu jihdu għatta responsabilità tagħhom u tal-saħħa ta' ċittadini tagħhom anki f'sitwazzjonijiet ta' emerġenza. Hawnhekk iridu jkunu jistgħu jiddefinixxu livelli ta' protezzjoni ħafna iktar għaljin, ambizzjużi. fid-dawl tal-salvagwardja u tal-ħarsin tal-popolazzjoni Ewropea. Grazzi, Sur Ferreira, mela, proċedura kaċtijaj nal-qwa u diskussjoni għamal okol kol naddi minnu fiħas Sur Banjie. Grazzi, President. jien nista' ngħidilkom bħala politikan, bħala bħala ċittadin. Xin ġo semmex affarijiet mill att legali. Sinjura Harms, inti semmejt il-fatt li jiena Franċiż, imma jiena ħammur iktar li minnek. Dinja kustoni jiena segwejt għal żmien twil. Jiena kelli inqis il kwistjonijiet tal- radjazzjoni fl-art eh, fil-ħamrija, meta jiena kont ministru dak iż-żmien. U jien kont mill dawk il-ministri li mort Chernobyl fl-94 jew 95 jgħid jitkellem. U mort nżur il-raħal fejn kienu ħallew ġugarelli ta' tfalek fit triq kif kienu. Jiena kont din fuq dan suġġett bħala membru parlamentari. Fl-interess tal-ekoloġija u s-sikurtà fl-Ewropa. Fil-fatt jiena ktibt ktieb dwar ir-riskju sogur ta' kontaminazzjoni fid-dinja. Mod partikolari ir-riskju ta' kontaminazzjoni nukleari fejn dak qed isir għal prevenzjoni tagħhom mhux biżejjed. Jiġifieri se ngħidlek illi jiena din xaġarin nsegwu għal żmien twil fil-qrib, ovvjament kien hemm bdiewa Franċiżi hawnhekk involuti jekk qed nitkellmu minnaħa dwar li naraw li s-saħab eh, tal-bnedmin qed jiġi eh, mħares Eh, hemm ukoll naħa l-oħra li kwistjoni ta' saħħa tal-annimali li huwa importanti ferm. Dawn ukoll kif qed kwistjonijiet li jiena interessat ferm fihom u jiena nista' nifhem milli għal dal ħin tard filgħaxija ħafna interess u xorta waħda min-naħa tagħkom. Jiena smajt is-sur Perez eh, f'kapaċità personali fil-fatt jien ħanerġa' lura l-kollegi tiegħi fil-kollex kummissarji u ħannejdilom dak li jinta għameltu. Jena nishtiq jena dak li kifettilkom, dak li jena nishtiq nejdilkom dwar dak l-impenti għaj fuq il-kwistjonijiet legali. Numma zewġ punti fejn il xa l kommissarji jistgħu jaġixxu għandna s sur Shefkovic u s-sur Oettinger. Dawn huma żewġ kummissarji evoluti hawnhekk u nista' nfakkar illi il il għandu bażi legali fl-artikli tiegħu għal ħarsin tas-saħħa għara l-kontaminazzjoni radioattiva li hija waħda b'saħħitha u mbagħad għandek il- il-rikas tal-rati nazzjonali li għandhom jiġu mħarsa minn istituzzjonijiet kollha tlieta li huma. Dan huwa s li fuqha il-Kummissjoni bniet l-opinjoni tagħha illi l-emenda ġiet rifjutata. Jiena kif qedtilkom Issa ngħidlek, sinjura eh, membru onorevoli, iva tajt każ dak li intom qed jiena ħan nerġa' nressaq dan il-kummenti li intom semmejtu lil bqija tal-kolleġġ. Grazzi issa Sur Bene, il-rapporter. Grazzi ċer. Komissarju, jiena għandi kull rispett għalik. Għax inti għandek esperjenza personali, inti semmejti li inti zor Ċernobil u partijek jek għandek ħafna esperjenza b'dan il-qasam, ma permettu nomnek fil-parlament biex Nikritikaw, u ma għandru il-vizjoni li għandkom intom, l li għandkom intom bħala kommissjoni, dinja bani bosta drabi punti oħrajn, aħna koll fil-Kumitat Legali u anke fil-Parlament Ewropew ukoll naqblu illi aħna għandna bżonn inbidlu il-bażi legali skont il-setup e, e, e, il-sistema ġdida taħt il-sitra ta' tal-Lisbona din mhix bażikament ġlieda ta' minu l-iktar b'saħħtu hawnhekk imma bażikament biex l-aħħar mill-aħħar namlu tajja paċ-ċittadini. Mux qed nipprova nakkużak imma intom iskom qed iżommu pozizjoni ta' u intom qed titilfu opportunità. Għall-Parlament iżommu id-dritt tiegħu biex eh, jirġa' jifli dan il-punt f'kuntest iktar wisa. u l-arranġamenti li għandna bħalissa f'dak li huwa kontaminazzjoni radioattiva bħalissa huma kontra eh, huma huma skaduti ħafna U aħna ħarres u proposti pala parlament għada, nittama li ħajkun hemm maġġoranza imdaqsa. U bekk nintisa turina t titjib kbir fil-regolamenti li għanna palissa li mandom xie għaddu situazzjoni li għedin bifja palissa. Jekk eh, ma importax eh, kelma oħra, jiena aħna għedin sejħu il-Kommissjoni biex javalwaw standards li jem fl-annessi permezz ta' esperti pubbliċi ta' s-saħħa Eh, li kellu kol għas-saħħa tal-bniedem u dan għax dawn imorru lura għal-tmininijiet meta inti stess sart Ċernobil ma bat minn dak iż-żmien aħna kellna skrof ta' revizjoni u din ġada ma ġietx imwettqa. Eh, insomma, aktar tal-isforzi tiegħek u tal-xogħol tiegħek. Grazzi Sur Pere. Mela, kollegi, id-dibattitu hawnhekk huwa malluq u ser nivotaw dwaru għada f'nofsinhar. Our